Sinjura Arena fuq l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċali tal-Unjoni Ewropea fuq il-katini tal-valur mondjali. Grazzi ħafna, Sinjura President. Is-sistemi ekonomiċi globalizzati tagħna jseħħu fuq proċessi ta' produzzjoni tal-massa u frammentati. Ħafna mill-prodotti li smawu ma' riżultati minn ta' aqda ta' ħafna affarijiet li jsiru b'nadi differenti tad-dinja kultant ikun hemm riċerka ta' komplementarità, innovazzjoni, risorsi ta' materja u materja prima u kultant għallar għaliex eh, ħaddiema li huma mħallsin bil-karawet u anke raġunijiet ta' evażjoni fiskali għalhekk ħafna minn dawn l-affarijiet huma koordinati minn kumpaniji internazzjonali permezz ta' sħubijiet kontrattwali jew inkella esternalizzazzjoni. L-Unjoni Ewropea bħala l-ewwel esportatura u importaturi dinjija ta' prodotti u servizzi tista' u anzi għandha tagħmel politika kommerċjali tagħha eh, leva sabiex dawn il-katini ta' valur eh, mondjali jistgħu jservu ta' ġi tal kulħadd u hekk twassal globalizzazzjoni iktar ġusta u ekwa. Palissa nuqqas ta' trasparenza u tnaqqis ta' responsabilità tul il-proċess qed issaħħaħ ir-riskju ta' sfruttament tal-ħaddiema nuqqas ta' rispett ta' drittijiet fundamentali u jifavorixxi il-kompetizzjoni żlejali fuq livell soċjali, ambjentali imma wkoll fuq livell fiskali. Dan ir-rapport jidħol f'kuntest fejn il-politika Kommerċali Ewropea qed tiġi kritikata ħafna miċ-ċittadini li jitolbu globalizzazzjoni iktar ġusta u trasparenti dan il-rapport jgħat jitlob li l-Kommissjoni sabiex tieħu sensiela ta' passi sabiex il- katini ta' valur mondjali jisiru ta' responsabli u trasparenti. Biex nati biss ftit eżempju ta' miżuri rrit insemmi l-inklużjoni fil-ftejmiet kommerċali ta' kapitlu vinkolanti fuq l-iżvilupp sostenibli u eżekwibli u anki klawzoli kontra l-evażjoni u l-frodi fiskali. U anki sabiex jittieħdu inizjativi ispirati mill-leġislazzjoni fuq il-minerali ta' kulflitt u l-vigilanza tal-kumpaniji f'kontest u għafas vinkolanti ta' dmir ta' vigilanza kif eh, għal tagħmel l-OECD u anki l-sistema ta' etiketta li tgarantixxi modi ta' produzzjoni rispettaw il-liġijiet internazzjonali tal-taxxol u regoli ambientali u għamnek nsemmi per eżempju l-inizjattiva li ħadet l-Italja l-lum stess fuq l etiketta tal-oriġini ta' ta' dam illi jitkabbar b'mod li rispetta l-ambjent. Ġifiri ħafna elementi tajbin jisabu fil-rapport pal-inizjattiva u r-rol ta' settur privat, il-multilateralizmu u anki xisir mill-prodotti wara li ma jibqawx utilizzabli dar rapport u għafrot ta' ħafna negozjati twal eh, biex naraw kif nistaw nsibu tarf din globalizzazzjoni. Naħseb il sibna bilanċ tajjeb u aħna rridu illi il-globalizzazzjoni issir eh, għodda li tista' tgħin il kulħadd U niftakar f'dak li għalet Simon Vejla qalet li eh, tfittxija l-kompromess għandha twassanna għal soluzzjoni aħjar li u mhux il-pożizzjoni individwali ta' kull wieħed u waħda minna u dan ir-rapport huwa eżempju ta' dak li għalet Simon Veil jiena li ringrazzja il rapporter shadow rapporteurs, Sur Roas illi enuna biex insibu dawn il-kompromessi li nittama illi se jisodisfaw ħafna minna u li se nivvotaw biħġarna favuru għadan. Grazzi. Konklu la list pour le catch 4 qui commence avec Monsieur Kelly. Għadu magru tron. I listened very carefully what Grazzi, signor President, smaj dak li għalet, signor Reporter, naħseb li kien kontribut li għamel sens bħala membru tal-Komitat intajn għand interess fil-kummerċ. Il-kummerċ huwa importanti. Inti għandek, jekk għandek prodott li produċejt tittiprova bijaw, bekk għandu jkun l kummerċjali u dan iwassal impatt pożittiv fl-ekonomija tal-istati membri kollha hemm problemi kbar ir-rapporter saħqet illi għandna nippruvaw nittrattawhom flimkien ma' kwistjonijiet oħra għaldastant is-soluzzjoni li konna jkollna iva ftejmiet kummerċjali, iżda nagħmlu konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati biex niżguraw li kwalunkwe aspett negattiv jiġi minimizzat. Grazie Presidente. Grazie President. Il-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, speċjalment mill-lat internazzjonali tal-aħħar saret waħda mill-ikbar tħassib tal-opinjoni pubblika semiet passita mhumiex l-aħjar mod ta' kif tiffissa politika kummerċjali il-reazzjonijiet ta' protesta li rajna madwar l-Ewropa juru illi dawn il-ftejmiet huma il-katina il-qalba tal-katina globali u jistaw jaksu lill-SMEs illi eduhom fuq pjattaforma diretta ma' multinazzjonali illi jifrankaw fuq ħafna bħal pagi u mhux biss. Aħna rridu nwieġbu għal sarat ambjentali u soċjali rida kontra l-prassi kummerċjali inġusta u bl-iżgurar ta' dinjità tal-ħaddiema fl-istess waqt irridu niftakru li nħarsu l-ispeċifitajiet u l-eċċellenzi. Ma nistawx nibqgħu inċedu kollox mal-ewwel opportunità is-Sur Marjas. Ευχαριστώ proedre, is Οι συμφωνίες ελευθέρων sinalagon. Grazzi, Signora President, il-ftemiet ta' kummerċ Farku l-ekonomiji ta' bosta pajjiżi fetħu s swie fejn aħna naraw illi l-ħaddiema qegħdin jiġu sfruttati. Għallastant, stant, Dan issa huwa ċar wasal il-waqt illi t-waġibiet irridu nafsu u dawk il-pajjiżi illi jipproduċu dawn il-prodotti l-ewwel net irridu l-adozzjoni tal-ftehim tal-ILO biex nħarsu l ħaddiema irridu klawżoli tal- trittijiet fundamentali għanna bżon klawżula oħra għal tattib ambjentali u nix nipermettu l-xogħol sforzat jew xogħol minn tfal. Dawn huma strumenti essenzjali sabiex ikollna ftejm ċar tal il-kummerċ internazzjonali Srekoċiċ. Io mi preferi citati L-ewwel nett nixtieq nifraħ lir rapporter is-Sinjura Arena fuq dan ir-rapport eċċellenti. Aħna rridu nibqgħu miftuħa, aħna għandna l-possibilità niżvalixxu katina ta' valur fl-Unjoni Ewropea, fid-dinja l-Unjoni Ewropea biss tista' tagħmel dan. Dan huwa s-sinjali li għandna nibatu tul it-taħdidiet u għada wkoll fil-votazzjoni. Nixi nisħaf u tliet punti l-ewwel net l-isfruttament illi hemm f'bosta pajjiżi ta' ħaddiema li tħallsu tassew ftit aħna rridu niġġieldu anki l-evażjoni tat-taxxa, l-evażjoni fiskali u l-qerda tal-ambjent f'ċerta pajjiżi aħna nħallsu l-prezz ta' dan li l-Unjoni Ewropea huwa l-ikbar donatur li tgħin il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn għandna ftehimiet kummerċjali ta' kummerċ ħieles. U għal darba għan ringrazzja l sinjura Lena. Tita, très court catch di għaj, si pourquoi nous monsieur Arias Cagnette, Mella, mela, nisimaw mill-ewel minant il-Kommissarju Arias Kanjete. Merci Madana President, Honorable Members. Membri onorevoli, permettuli l-ewwel net. Nirringrazzja l kumitat Intel, l-rapporter, il-Sinjura Arena, illi tat ħafna ħin l-investiet dan il-rapport. Il-Kommissjoni hija imħasba dwar il-miri tal-Aġenda l-2030 2030 għall iżvilupp sostenibbli li huma ċentrali għall politika tal-Unjoni Ewropea inkluża di kummerċjali ta' investiment, ir-responsabilità tal-kumpaniji u ta' mġiba imprenditorjali ġusta hija essenzjali u bekk għandu jkun hemm miżuri regolatorji nafak responsabilità ambitorjali hija proċess volontarju u bħalissa huma responsabbli għall impatt għandhom fuq il kumpaniji mela l-ewwel qed jeneraw x'impatt għandna fuq il-katini ta' valur dinjin bħala parti mill-politika ta' investiment. Il-ftehimiet riċenti għandhom regoli ta' oriġini li jappoġġaw l-integrazzjoni tal-industrija fil-katina ta' valur dinjija. Fil-ftehimiet kollha l-Kummissar tippromovi il- ehm, xiri pubbliku u drittijiet kummerċjali bekk qegħdin nippruvaw ukoll. Odot solidi sabiex konna il-xiri pubbliku sostenibli u nevitaw prasti għarriqa għanna għanna klawzoli fuq il-responsabilità tal-kumpaniji u imġiba predatorjali ġusta fl-imkien ma' standards ta' xogħol anki dwar is-soluzzjoni ta' tilwim fuq livell internazzjonali fl-iżviluppar tal-diligenza dovuta u bl-iskema li għanna responsabilta soċjali edin indirizzaw dan it-ħassib bil-nafsu fuq l-standards internazzjonali. Aħna edin nizviluppaw politika wara il-forum iktar kmini din is-sena għall ugwaljanza bejn is-sessi aħna raw iżjed passi meħuda sabiex dawn jiġu inklużi anki fil-ftejmit kummerċjali li għandna ma' u il-konferenza iżjed din is-sena. Il-politika għadha tieħu numru ta' azzjonijiet fil-katina ta' valur għal binja ta' kapaċitajiet permezz ta' programmi li jgħinu pajjiżet jiżviluppaw għal promozzjoni ta' riformi għall infurzar tal-istandards ambjentali tax-xogħol u soċjali appoġġ jingħata lill impriżi żaru mikro għabbażi tal-prinċipji gwida tal-ġnus maquda għat trittijiet tal-bniedem. Aħna naħdmu f'kooperazzjoni mal l-Organizzazzjoni Dinja tax-Xogħol għal kondizjoni ta' xogħol, id-dialogu soċjali, il-xogħol sforzat, il xogħol ta' tfal fil-katina tal-produzzjoni, ħanna naħdmu mal-konferenza tal-ajja u qegħdin naħdmu fuq konvenzjoni ġdida dinija għal ġurisdizzjoni ma l-istati terzi, l-Unjoni Ewropea għandha leġiżlazzjoni għal responsabilità tal-kumpaniji u imġiba ġusta ħanati żewġ eżempji il- Id-direttiva tan non-disclosure għall-2014 il-Kumpanija Ewropej tirrikjedi il kumpanija ta' eżit minn 500 eh, impjegat li jippubblikaw l-informazzjoni dwar il-prassi tagħhom ta' xogħol dik soċjali dik ambjentali, dik kontra l-korruzzjoni fost oħrajn irridu viġilanza min-naħa tal-banek u mhux biss għal identifikazzjoni tal-sidin tal-kumpaniji internazzjonali b'dan iżviluppar ta' regoli differenti l-Kummissjoni ħad kompli taħdem fl-imkien mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi